Good morning, everyone. Um, we circulated a um, revised agenda, so if there are no objections with the new form, we can consider it adopted. On, uh, in the meeting of coordinators, fil laqqa tal-koordinaturi fit-30 ta' awissu kena deċizjoni biex niftħu l-emendi dwar proposta tal-Kommissjoni dwar l-appellation of origin to geographical indications l-atta Ginevra. Proċedura ta' konsens. Anki ġifiri naraw meta l-Unjoni u kol tkun tiffirma ma' femvi ma' nix rapporter u mhux se jkun hemm abbozz ta' opinjoni fuq dan il-dossier. L-emendi li ġo adottatu fil-kumitat ovvjament ikun il-President li se jagħmilhom opinjoni għanna skadenza għal żewġ proposti l-skadenza l-MV hija l-25 ta' Ottubru ġifri fil-sal-11, nivvotaw mbagħad fil-Kumitat fis-26-27 ta' Novembru u probabilment fil-ġuri il-vot jittieħed f'jannar. It-tieni punt għandna laqa bejn Agri u Itre fuq il-foresti din il-laqa. Inizjattiva mill-Kumitat tal-Agri aħna inaqadna Agri MV Witre u se fi Strasberg, fi Strasbourg 14 ta' jannar se jkonna din eh, il-laqa fuq il-strategija tal-foresti ġifri l-edeja ġifri l komissjon parlament jistaw jibdlu l-edeja tagħhom nisperaw li konna il-Kummissarju Hogan nkunu ġifiri nitkellmu fuq il-revizjoni mit-term ta' din l-istrateġija tal-foresti issa xi tibdil fil-pjanar tal-laqa tagħna F'8 ta' novembru sessjoni ta' warnof sinar li mux sessir u fil-ħodu imma jkonna laqa kif il-pjanat. La posta ġenda jinbatu l-lum għanna 21 lingwa laqa eh, tana u għandkom il-fajl fuq is-sit l-applikazzjoni meeting. U ovvjament il-laqa tana hija wkoll web streamed Ir-rekomendazzjoni tista' tal-koordinaturi mill-laqa tagħhom tal-10 ta' Ottubri, Ottubru dawn tqasmulkom mod elettroniku jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet nistgħu ngħidu li qed jiġu approvati. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet fl-aħħar tal-laqa tagħna il- il-minuti ta' 9 u 10 ta' Lulju 13 ta' Settembru ta' dawn iż-żewġ laqat li għaddejnjomkom ukoll nistgħu ngħidu kontkom x'oġġezzjoni tal-jom li ġew adottati. Issa, kim morru l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna, ħanni konna dibattitu hemm żewġ oġġezzjonijiet dwar il-qamħerrun GMO u se noqgħod naqra t titlu kollu għax għandkom id-dossiers it-titlu eh, ma jispiċċa għatta. Għalek nitlobkom biex tresqu l-oġġezzjonijiet un għannom tal-Kommissjoni, konna l-Kommissjoni li t-ribatti, nisema l-kommenti taħħa. Għanna il-co-reporters, il-sur stess l-ewel. Iva, grazzi, Signora President. dalo ma tantx għandna nies magħna hawnhekk qed isegwu huwa suġġett importanti u mhux l-ewwel darba li qegħdin iddiskutuh f'oġezzjonijiet li kellna qabel in-nies kienu jiġu iktar u d-debattitu dejjem kien iktar eh, eh, ikun eh, dinamiku, animat il-maġġoranza tal-membri tal-Kumitat MV qed japprovaw l-oġġezzjoni mbagħad fil-plenarja jkollna żewġ terzi kważi. Jiena lum tkellimt mal-gruppi kollha li wkoll resqu l-oġġezzjoni dwar il-amħirrun tal-GMO li dawn jiena għadu ma' tnejn, tlieta, erba' ta' mħirrun GMOs, ġifri jkun imħallat. Umbat, it-tini wahda hija u kol oġġezzjoni għal tip ta' mħirrun differenti. U nixtiequ li konna approvazzjoni għal dan. Kulħadd jista' jara dan kollu. Qed nitkellmu fuq regolament tal-Kummissjoni wieħed 1829 tal-2003 u kenna 27 oġġezzjonijiet qabel anke fil-Kunsil tal-Ministri. Anzi, lanqas fil-Kunsil tal-Ministri ma eh, nilħu maġġoranza daqshekk għolja. U fil-11 ta' Settembru il-Standing Committee ittieħed vot, 14 kienu kontra, 11 favur kien hemm tliet astensjonijiet. Umbagħad kellna tlet 13 kontra u 4 astensjonijiet. Ġifri jekk ma nafx ġifiri jekk dawn il-voti u x'qed nagħtu kasom, imma dan il-kumitat issa f'dan l-istadju għanna approvajna din il-kummissjoni il approvat iktar importazzjonijiet meta mqabla ma' żewġ kommissjonijiet ta' qabel. Iġifiri, hemm lefsa fuq dawn il-tipi ta' amherrun qalu li Monsanto ma tawx informazzjoni fuq xi 14 il-kategorija oħra Ġifri dawn kif kim sejħa sub combinations ta' tip ta' amirrun. Amirrun GMO minn ġejjin minn ħames eh, speċi għatma sarulom studji jew ġew it-testjati. Zoċ, hemm zoċ tipi li huma resistenti għal glyphosphate, għal eh, l-ammonia u l-eżenzjoni tal-2009 ma ninsawhomx hemm il-kriterji cut-off Ġifiri, ovvjament, qed nitkellmu fuq il-herbiċidi eh, li li dawn huma resistenti l-użu tal glyfosfejt se jkompli jizdiet għalhekk. Ġifiri mhux qed inkunu konsistenti meta nitkellmu fuq il-glifosati. il glifosati hemm bżonn li nagħmlu mill-Ewropa nagħmlu dak li qed nippruvaw nagħmlu fl-Ewropa. fil-Messiku u il-Korea ta', ta tisfel qed naraw li se jiżdiedu dawn il-produzzjonijiet ċertu stati membri wkoll qed jaġġazzjonaw. Hemm min jgħid li testijiet ma sarux kif suppost, hemm min jgħid li testit biss isiru, mhux biex ma jsirux tajjeb. Mem ma kienx hemm ukoll studji ta' design ġurnata fuq il- fuq it tipi ta' ġrieden anki ġifiri pjanijiet ta' pjanijiet ta' monitoraċ effetti fuq l-ambjent eh, dawn kollha jidħlu fl-oġġezzjonijiet imma efsa ma ħarġiġ bi pjan u kol għal wara għalhekk fl flimkien ma' ħames kollegi oħra qed inresqu din l-oġġezzjoni, aħna qed ngħidu li jintom il-setat tal-Kummissjoni mortu lil minnhom mhux qed eh, tagħmlu x-xogħol kif suppost isir il-monitoraġġ skont ir-regoli biex ninsalvagwardjaw is-saħħa tal-bniedem, tal-annimali, tal-pjanti biex dejjem inkunu qegħdin eh, ninsalvaw aħna il-konsumaturi. u biex nitkellmu dwar l-importazzjoni ta' dan it-tip ta' amerrun, dan qed inkunu qed imorru kontra l-liġijiet tal-likel. M'għandniex biżejt informazzjoni, testijiet ma sarux, kontrolli ma sarux, ġifiri għalhekk jien qed insaqsi intom il-proposta se tirtiraw għal daqstant umbat fuq it-tini oġġezzjoni l-istess raġunijiet, l-istess argumenti. Imma fit-tini oġġezzjoni l-efsa la manda l-ebda informazzjoni. Kollox ibbażat fuq l-applikazzjonijiet minn Monsanto fl-Ewropa. U EFSA qed tgħid li m'hemmx studji ġodda li toħroġ riski għas-saħħa. Jekk inti ma tagħmilx studju instess dwar il-riski inti kull ma jkollok biex tibbażaru hekk huwa dak li qed jgħidulek min qed japplika l-użu ehm, tal-glifosati, tal herbicidi f'dawk il-pajjiżi fejn jistgħu jintużaw l-Arġentina, l-Brażil, l kolombia l-Filippini, l-Kanada, l-Afrika t'isfel u l-Urugwaj Għalek biex nalaq, Sinjura eh, President u kollegi, kena kuntatti eh, mux formali ma esperti legali li juma antizi ma leġizlazzjoni f'dan il-qasam u għedin jadunna li din il-proposta hija waħda problematika minna tal-Kommissjoni għalek jiena irrit inkun ċar mal-Kommissjoni, reprezentanti għaw għedin. Kif tistaw intom għat tiġġustifikaw li dawn il-tipi differenti ta' amrun, ġifiri 34 u 17, kif tistaw intom tħallu li dawn ġa approvati jintużaw għal 10 snin? Minnajr ma sar proċess ta' autorizzazzjoni kif suppost isir skont ukoll ir-regoli. Kif jista' jkun li intom eh, qed tapprovawhom dawn il-tipi għal għaxar snin? Jiena nixtieq nkun naf kif jasbu għal kollegi l-oħra u bil-ħerqa l-vot fl-10 ta' filgħodu. Sinjura Evi, Iva, grazzi ħafna għanna din l-oġezzjoni li qed niddiskutu u aħna maqudin qed nitolbu biex ma jiġux awtorizzati daw l-OGMs fuq il issu Ewropew. Dan l modifikat li dejjem kull ma jmur numru taħom għet jikber. Imma l-Kummissjoni ta' Juncker hija l-iktar waħd hija l-Kummissjoni li l-iktar li awtorizzat dawn it-tipi ta' mħirrun. Anki meta nqablu mal-Kommissjoni ta' qabel ta' Barroso, it nej ta' qabel Ja situazzjoni diffiċli għal darboħra aħna għanna l-argumenti tagħna li eh, għandhom bażi tajba eh, u ma ta' stoffa biex inkunu nistaw noġġezzjonaw li jidħlu dawn il, dan il-qamħru eh, modifikat fuq il- is-suq. Eh, mhux jiena qed ngħid li l-affarijiet mhux qed jimxu kif suppost u anki Sur Juncker ħames snin ilu qal li l-proċedura eh, kontra antidemokratika tajjeb li nerġgħu nirrividaw biex naraw li nagħmlu l-affarijiet sow ma jfissirx ġifiri li dan ma, ma jara xini l-problema u jiprofax jisolvija. Ġifiri qed nerġaw naraw situazzjoni li deġa għaddejna minna. Jiena nerġa' nenfasizza l-fatt anki kif qal il-kollega li hemm bżonn li jintuża li lefsa tuża studji xjentifiċi li mhux qed tagħmel hekk l-istati membri u koll aslaħ u l-maġġoranza kwalifikata biex japprovaw daw l-OGMs. U iħallu ġifir il-Komissjoni t-deċidi. U dan qed jiġri fi żmien storiku meta ċittadini qegħdin attenti ħafna għal dak li qed jiġri f'dan il-qasam tal-OGM u anki dan l-ikel tal-alf trasparenza li qed jitolbu ċittadini hemm l-inizjattiva pereżempju fuq il biex iwaqfu l-glifosati. ġifiri il-General Food Law, il-Kommissjoni għamlet eh, il-proposta taħħi ma jistax ikun inkomplu ninjoraw dak li qed jitolbu minnu ta' ċittadin. Il-Kummissjoni hemm bżonn tagħmel dan mhux tipposponi għall-Kummissjoni li jmiss. It-trasparenza dwar l-istudji xjentifiċi, l-informazzjoni hija ġa importanti għax nafu li fuq dan qegħdin lura għadna Il-Kummissjoni hemm bżonn toqgħod attenta x'qed jitolbu ċittadini jew inkella m'għandix taqbad tawtorizza dawn l-affarijiet fuq is-suq b'dawn il-metodi li ma jistax ikun inkomplu naċċettawhom. Jiena mhux se nkom se niqafaw għandi din l-idea ġenerali li li tkompli lini eh, li li eh, ġalni nitkellem kontra dawn il- il-prodotti trasformati. Wieħed irid iqis il-problema tal-ġuħ fid-dinja. Hemm bżonn inkunu sinċiri u ma nqogħdux neħbaw wara subajna. Dawn l-OGMs nafu li huma riżultat ta' agrikoltura intensiva jintużaw tintuża l-kimika li għandhom danni fuq is-saħħa fuq l-ambjent anki ġifiri il- aħna nafu li nimpurtaw ħafna prodotti trasformati mill-bqija tad-dinja biex eh, nużaw dawn il-prodotti għall-alf u niproduċu il-laħam tagħna li mbagħad ma tantx tkun ta' kwalità tajba. Eh, dawn l-affarijiet ma jagħmlux sens għalija u naħseb li ta' spiss qed nitkellmu fuq l-affarijiet li ma rridu ħadd ma jrid jikolhom fil-fatt li huma kważi rifjuti ħani għafaw u nir-ingrazzjakom. Thank you very much. Uh, I don't see any other. Grazzi ħafna. Mawx eh, l kawu rapporter, Signora Ayuso. Grazzi. Jena se nitkellem għannom tas-sulfelna illi talabni nitkellem għannom tijaw Iż-żewġ oġġezzjonijiet jirreferu għall awtorizzazzjoni u tiġdid ta' awtorizzazzjoni għal tqejjid fis-suq ta' prodotti illi fihom jew huma prodotti minn eh, amħirru modifikat ġenetikament Eh, l-EFSA ħarġet opinjoni favorevoli fl-2017 u fl-2018 għat ġdid fid-dawl tal-opinjoni xjentifika l-EFSA ma identifikat ebda periklu eh, li għas-saħħa għal dak la għal saħħa u lanqas għall ambjent għanna regolament tal-Komissjoni illi qed iżommija u jekk tajt illi um, da prodott huwa sikur irridu nsegwu l-opinjoni xjentifika li wieħed jisma' l-riċerka huwa importanti ħafna anki għaliex it-teħid ta' deċiżjoni bbażata fuq ix-xjenza hija it-triq li għandna naqbdu jekk aħna se nisimgħu lill-EFSA se jkonna direttur tal-EFSA li ġiet kellem maħna aktar tard se najdu affarijiet li mhumiex bazati fuq il-fatti, per eżempju l-fatt li dan wassal għal użu aktar akbar ta' glifosat eh, hija xi ħaġa li qed jassumu l-awturi għaliex m'għandhomx argumenti fuq xi xibbażaw din dak li qed jgħidu mbagħad qegħdin jajdu wkoll li dan il amħirrum u huwa resistenti għal ċerti pesti u għal daqstan temżon bżonn li jintużaw iktar pestiċidi ħaġa tajba illi għandna da dibattitu llum sabiex eh, dawn eh, eh, l-affarijiet li qegħdin jajdu jistgħu jkunu mwaqqa mill-opinjoni xjentifika. Grazzi ħafna. Thank you, Madam Mayor. Grazzi ħafna, Sinjura Ayusa u anki nirringrazzja s sinjura l-opinjoni tiegħu issa nisimgħu il-Kommissjoni. Bonġu l-kulħadd, grazzi Sinjura President tal-li qed ittina ċans li nirreġixxu għal dawn iż-żewġ mozzjonijiet. Hawnhekk għandna eh, żewġ applikazzjonijiet għal Amharrun, awtorizzazzjoni ġdida u l-oħra hija tiġdid ta' waħda li teżisti diġà. Qed nitkellmu fuq il-prodotti tal-alf u mhux għal kultivazzjoni. L-ewwel net jiena nserħilkom moħħkom u ngħidilkom li il-passi kollha tal-leġiżlazzjoni tal-GMO segwejna pass wieħed wara l-ieħor. għamlet um, għamlet ukoll studju tar-riskju fuq it-tipi ta' amħirrun u ħarġet riżultat pożittiv dwar l-effetti fuq il-bniedem, fuq l-ambjent u fuq l-annimali il-GM amħirrun GM li se jridu inġeddu li diġa kien eh, sikur, kien diġa eh, permess fuqu ma kienem lebda informazzjoni li kontradiċ il-konklużjonijiet li rendu sikur ta' qabel il-kummenti kollha li waslu lill-lefsa ġew indirizzati men kienx hemm eh, eh, eh, kummenti mill-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni ġifri għabbazi ta' dawn ta' dawn l-affarijiet, iż-żewġ deċiżjonijiet ġew votati fil-Standing Committees fil-11 ta' Settembru ta' din is-sena. Ma kien hemm l-ebda opinjoni dan kien imħabba raġunijiet politiċi u anki l-opinjoni negattiva, l-opinjoni pubblika li setet kienet negattiva. Alex, skont ir-regoli tal komitologija u r-regolament dwar l-ikel u l-alf GM, il komissjoni se tippreżenta fit-22 ta' Ottubru it 2 lill kumitat tal-Appell. Ta jena hawnhekk fid-dibattitu smajt xi eh, kummenti fuq il-Plant Protection Products fejn jidħlu dan it-tip ta' prodotti imma l-approvazzjoni tal-erbicidi u l-fat li kunem livell ta' residues li huwa ċettabli, dawn huma pertinenti skont ir-regolamenti fuq dan eh, dawn il-prodotti u anki fuq il-livelli tal-residwi massimi Issa, kif jiġu koltivitati dawn il-GMOs fil-pajizi terzi u anki l-użu tal-erbicidi f'dawn il-pajizi, ovvjament id-deċiżjoni li nipermettu u dan u l-użu kolt ta' l-erbicidi, ovvjament din id-deċiżjoni hija tal-pajjiżi terzi. Aħna ma nistawx nħorġu regoli tagħna u naraw li ġu applikati f'pajjiżi terzi kull tip ta' importazzjoni mħabba il-maximum residue level nistaw naċċertaw li dawn huma sikuri għal konsumaturi. Nidissospendu din la bozza deċiżjoni sakemm jiġi reveduta l-proċedura nixtieq fakkarkom li l-Kummissjoni preżentat proposta li tippermetti l-Istati membri biex jirrestrinġu l-importazzjonijiet tagħhom ta' dan it-tip ta' prodotti modifikati il-proposta maddiċ fil-Parlament Ewropew u aħna inkomplu nistennaw u nistennaw bil-ħarqa li nkomplu diskussjoniet fil-Kunsill fil-diskussjoni dwar trasparenza tal-istudji u tad-data li ntużaw fil-risk assessment għonek semmu, nfakkarkom li l-Komissjoni ħarġet proposta ambizjuża ħafna eh, fuq dan biex nżidu trasparenza fil-kuntest tal-risk assessments li tagħmel l-EFSA. Din il-proposta bħalissa qed tiġi diskussa kemm fil-Parlament kif ukoll eh, fil-Kunsill aħna ovvjament eh, nistennew nipparteċipaw f'dawn id-diskussjonijiet. Biex nagħlaq nixtieq nerġa' nenfasizza l-fatt li m'hemm l-ebda raġuni li aħna nirtiraw dawn la bozz ta' deċiżjonijiet għax kull parti tal leġizlazzjoni ġiet segwita dejjem kien hemm rispett tar-regoli u proċeduri għaż-żewġ każijiet. Il-dritt tal-iskrutinju tal-Parlament huwa limitat għal fatt jekk fil-lat bażiku nkunu aħna morna li lin u dan mhux il-każ. Ġifiri, anki jekk il-Kummissjoni manda l-ebda, mem l-ebda bżon Kummissjoni ġustifika dan kollu nispera li din l-ispjegazzjoni enukom biex ma tibqawx tinkwetaw fuq dan suġġett. Grazzi ħafna. Well, thank you very much to all contributing to the debate. Now we'll take a short uh, um, recess until... Mela, is... Sa kem nivotaw flashra.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

No,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

Good morning everyone, if you can... Signori, lodwa tajba jek joġobkom sibu postkom, lestu il-karta tal-vot sabiex nkunu nistaw nibdew nivvotaw. Okay, the first... Tajjeb, mela l-ewwel vot wa fuq il- ftejim proviżorju li rriżulta minn negozjati interistituzzjonali fuq is-sede tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. Votazzjoni miftuħa. And it is closed. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq oġġezzjoni skont ir regola 106 fuq il-Amhirum OMG votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Oġġezzjoni oħra issa dejjem skont ir-regola 106 fuq il amherum u meġe mon 8727 etc. l-votazzjoni miftuħa. You wanted to say something, Madam Gerling? Signora Gerling, Iva, il-karta tal-vot tiegħi mhijiex edha taħdem. U miex taħdem, Iva, mela se nirreġistraw il-vot tiegħek xorta.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 il-rapport interim fuq il-qafas finanzjarju multianwali mill-2021 u l-2027 il-pozizjoni tal-Parlament sabiex intlaħaq bil favur kontra assenzjonijiet għaddiet l-emenda 2 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess wieħed favur kontra assenzjonijiet għaddiet l-emenda 11 favur kontra Astenzjonijiet maddeċ, kompromess 2 favur kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 23 favur kontra, astensjonijiet maddeċ, 16 favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess 3 favur kontra, astensjonijiet għadda, kompromess 4 favur kontra, astensjonijiet għadda. Fuq l-emenda 35 għanna vot maqsum nivvotaw fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, niċċekjaw l-votazzjoni miftuħa. Mrs. Gerling, you're... Signora Gerling, votazzjoni maluqa, għaddit. It-tieni parti, tal-emenda 35 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Niċċekjaw votazzjoni miftuħa. And it's closed. Votazzjoni maluqa. U s-Sinjura Gerling li edha tivvota kontra dana għalek maddix. Kompromess Fil-kompromess 5 għanna emenda orali mir-rapporter. Qegħdin taraw eh, l-emenda orali sur belet t-prezenta? Iva, sempliciment eh, Grazzi l ewwel Signora President, rridu ngħidu li aħna rridu neskludu il referenza li CHA u li EA għaliex ir-referenza għal dawn l-aġenziji u oħrajn qiegħda eh, ssir iktar il-fuq jiġifier m'hemmx għalfejn għom darbtejn. Grazzi, għaw xaħat li huwa kontra din l-emenda orali. Iva mela ħalli nivvotaw fuq il-kompromess ħamsa bl-emenda orali favur kontra. Imma hemm bżonn li jkun hemm erba' minn nies li oġġezzjonaw. għall-emenda orali edin toġġezzjonaw xek? Mela ħan votaw minajr l-emenda orali. Sur Pjeka, int biss l ewwel ollejt id-dejk għallek ħsibt li kien hemm oġġezzjoni waħda biss. U bqajta dejja, tixtieq tajt xi ħaġa? Iva, skużani. Bil-Pollak. Jiena tal-fema illi meta jintlaħaq kompromess illi wieħed irressa emendi orali waqt il-votazzjoni mandu eh, m'għandux Dana stajt, din l-emenda stajt ressaqta meta konna qegħdin naħdmu fuq il-kompromess għal xekk l-affarijiet ikun iktar ċari b'emenda fuq l-emenda fuq eh, emenda fuq emenda tajjeb tista' ssir imma fuq kompromess le għax Le, din miex proposta mir rapporter hija proposta minn grupp ieħor fil-Parlament illi aħna ċettajnija diskutejnija l-bieraħ mal-gruppi l-oħrajn. Minn xi ħaġa minn xejn ta' barra minnaw hija bis kwistjoni lingwistika għanna referenza għall-Aġenziji kollha l-ACHA, l ecdc l-EFSA u l-EMA dawn huma fil-kompromess u aktar il-fuq u hemm biss tnejn minnhom illi semmew illi ma naħsibx illi huwa xira jew nsemmuhom irridu nsemmuhom kollha mhux tnejn minnhom biss. Imma meta tħares lejn il-kompromess il-kol kemm huma huma koperti u dinja xi ħaġa illi aħna ddiskutejniha mal-SND u ma' gruppi oħrajn. Hija biss kwistjoni lingwistika xej kbir u eh, kien grupp ieħor li eh, għamel dil proposta ma kontx jiena imma xorta waħda uh, il-għajnija. Mela, il-kollegi xorta jibqaw qed jibqaw joġġezzjonaw. Iż-żommuwat l-oġġezzjoni kemm minnkom se jkomplu joġġezzjonaw? Tajjeb. We vote on compromise. Tajjeb, mela nivvota fuq il-kompromess ħamsa mingħajr l-emenda orali. Dawk favur, kontra? Astensjonijiet għaddiet. L-emenda 41 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 7 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess disa favur, kontra, astensjonijiet għadda, kompromess 10 favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 63 favur kontra astensjonijiet għaddit. Vot finali, vot elettroniku miftuħ. Votazzjoni malu għassa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq abbozz ta' rapport fuq l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju u standards ta' prestazzjoni għal vetturi heavy duty ġodda emenda 24 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din għaddiet. Il-kompromess wieħed A favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Niċċekjaw għaw xaħat li talab li niċċekjaw, dan huwa kompromess aħjar niċċekjaw tajt il-President. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għadda dal-kompromess. erba' u nivvotaw fuq l-emenda 181 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 3A favur kontra astensjonijiet għadda. Paġna 7 kompromess 2A favur. 2A favur. Kompromess 2A favur kontra astensjonijiet maddeċ. Niċċekjaw il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 29 favur. Kontra. Astensjonijiet. Nitċekjaw, jien naħseb ma maħjar imma Għax qabel għamil żball allura nitċekjaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u din għaddiet. L-emenda 193 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 194 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 195 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 196 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess nejn B dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess ħamsa, favur kontra astensjonijiet għadda. Paġna 11 l-emenda 2 29 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 226 u 328 28 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa nivvotaw fuq l-emendi separati. 222, 223, 227 dawk favur Paġna 12 għaliex eh, kien hemm emenda ta' kompromess li m'għaddiċ u issa rridu nivvotaw fuq kull waħda mill-emendi mela nibdew bi 222, 223 u tran 27 favur kontra assenzjonijiet m'għaddewx. Issa nivvotaw fuq 227 3-6-5-3-7-3 dawk favur kontra astensjonijiet maddewx 228-236-278 eh, favur kontra assenzjoniet maddewx 3-6-3-1-3-2-7 favur kontra assenzjoniet maddewx niċċekjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddewx 219 taqa u xek. Iva taqa 218 u tran 26 favur kontra astensjonijiet maddewx. Mittejn u zbatax favur kontra astensjonijiet maddeċ. Tran 29 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa naddu għal paġna 17 l-emenda 36 favur 36 favur kontra astensjonijiet maddeċ Is-soċjalisti huma favur jew kontra? Il-Pepe u soċjalisti huma kontra xorta waħda tridu tiċċekjaw fuq 36? Niċċekjaw, votazzjoni miftuħa. We check 36, the vote. 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U maddiċ. Mice 4A in favor. Erba. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Paġna 19, kompromess 4 B, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Erba ċe, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess sitta. favur, kontra, astensjonijiet għadda. L-emenda 358 favur, kontra, astensjonijiet maddex. 302 favur, kontra, astensjonijiet għaddiċ, kompromess seba favur, kontra, astensjonijiet għadda, 312 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 48 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 314 favur, kontra, astensjonijiet PPE, favur, Niċċekjaw għax ma kienx ċar il-vot. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. And it is rejected. Maddeċ. 50 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. 51 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. 52 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. 315 favur kontra. Astensjonijiet Niċċekkjaw fuq 315 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 316 favur. Kontra. Astensjonijiet niċċekkjaw fuq 316 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess 8A, favur. Kontra assenzjonijiet għadda 8B, favur. Le, 8B jaqa. Kompromess 9, paġna 26, favur. Kontra assenzjonijiet għadda. L-emenda 56 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 10 a favur kontra astensjonijiet għadda. Li miss taqa issa nivvotaw fuq l-emenda 58 favur kontra astensjonijiet għaddit. fuq li mis ma nifotawx 356 favur kontra astensjonijiet għaddiet 361 u favur kontra astensjonijiet maddewx, 363 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 364 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 366 u 67 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 374 favur kontra ma maddiċ. Issa naddu għal paġna 32 l-emenda 391 favur kontra ma maddiċ. 64 favur kontra ma maddiċ, 66 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 67 favur kontra astensjonijiet deċ, 392 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Paġna 37 l-emenda 4 u 47 eh, eh, favur kontra astensjonijiet. Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. And it is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 75 favur kontra. S&D favur Għaddit. L-emenda 2 favur kontra. Astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda tlieta favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Tran wieħed favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda erba' l-emenda 76 imma għaddottajnija tran wieħed. Mela, se nifutaw biss fuq l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet neċċekjaw fuq 76. Ah, SND was against. Us. The vote is closed. Votazzjoni maluqa u maddiċ. L-emenda erba favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet L-emenda 5 u tran 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet 6 favur kontra astensjonijiet neċċekjaw fuq 6. Votazzjoni maluqa għaddiet 78-79 favur kontra astensjonijiet maddewx. Tran tleta favur kontra astensjonijiet għaddiet, Tran ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Seba favur kontra astensjonijiet maddeċ, Menin favur kontra astensjonijiet għaddiet. Niskuża ruħi, għabżit li tran erba favur kontra astensjonijiet għaddit. Tran sitta favur kontra astensjonijiet maddeċ. Tran seba favur kontra astensjonijiet għaddit. 83 favur kontra astensjonijiet għaddit. 84 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 9 favur kontra astensjonijiet għaddit. 98 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 99 u tran favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 100 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 101, 102 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 103 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Tran 13 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Tran 14 favur kontra astensjonijiet maddeċ 104 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Tran 15 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 107 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Tran 16 u 108 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 13 favur kontra astensjonijiet għaddit tran 20 favur kontra astensjonijiet għaddit 151 favur kontra astensjonijiet maddiċ 22 favur kontra astensjonijiet għaddit Vot finali, vot elettroniku, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. That was it? Okay, so this concludes the... So, isma la bekka laqna s-sessjoni tal-votazzjoni. Il-punt li jmiss huwa ismiħ ta' Dr. Bernard Ull, id-direttur eżekutiv ta' EFSA fid-dawl ta' tiġdid tal-mandat tiegħu. Ta' hija hawnhekk diġà fis-sala mela minn hawn ħames minuti oħra. ħames minuti oħra jkun hawnhekk ma' fuq il-podju nistedinkom tibqgħu fis-sar.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 Okay. Let's... Sewa wis, ma mela nistaw nibdew b'din il-parti tal-laqa. Għanna l-Dr. Bernard Ull, il-Direttur Eżekuttiv tal-EFSA fil-fat din hija il-ġi maħtur għal tieni mandat tiegħu fil-laqgħa tal-10 ta' Ottubru, Dr. Bernard Olġi maħtur direttur eżekutiv ta' FSAF ġunju tal-2014 kien diġà aġisċa ta' direttur aġent direttur eżekutiv għal seba' xhur, Dr. li ingħaqad ma' FSA. Diġà preċedentement u issa l skambju ta' informazzjoni format ta' smieħ. Għadna dan is-smieħ tal-lum mal-iskambju tas-soltu mm, li konna mal-Aġenzija. Ħajkolkom l-opportunità biex tiddiskutu l-programm ta' ħidma, speċjalment il-miri strateġiċi sal-2020. Minnajr ebda tarftaħin xinna d mikrofonu il-Dr. Url. Merħba. Mbagħad naddu l-proċedura catch DI. Arfunek tixtiequ intervjenu għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna l adwa tajba min-naħa tiegħi, grazzi senjor President, membri onorevoli, grazzi għal darbohra tal-istudentuni hawnhekk biex nitkellem d-dimkom kif ukoll biex inkun nista' nagħti stqarrija qabel nieħu l mistoqsijiet tas-sala. U ta' pjaċiri li jinqiet hawnhekk parti mill-proċess ta' tiġdid li semmejtu għal tieni mandat tiegħi bħala direttur eżekuttiv ta' EFSA. Nixtieq infakkarkom ġeddilkom il-memorja biex ngħidu hekk tal-missjoni ta' EFSA. Loti ta' parir li l min ifassar il-politika bl-aħjar bażi xjentifika għal l-ola sigurtà tal-ikel possibbli għal benessri s saħħa tal-annimali, tal-pjanti u għal riski emerġenti. Dan huwa l-qalba tal-ħidma tagħna mill-lat xjentifiku. Dawn l-erba' pilastri kif qegħdin inmexxu din il-ħidma, kif qegħdin inwasslu dan il-valur miżjud liċ-ċittadini Ewropej. Qegħdin inwasslu opinjonijiet xjentifiċi fil-katina tal-fornitura tal-ikel, anki il-riski bioloġiċi. Aħna qegħdin nagħtu l-evalwazzjoni tal-prodotti qabel awtorizzazzjoni tagħhom qegħdin inwasslu rapporti annwali li huwa wkoll ta' parti importanti dwar ir-residwi il-reżistenza antimikrobika u dan ix-xogħol nagħmluh ma' aġenziji oħrajn mal-CDC ġewwa Stokkolma u l-Aġenzija ġewwa Londra. Aħna qegħdin anke nagħmlu screening u evalwazzjoni ta' riski emerġenti biex nippruvaw nanticipaw ir-riskji tal-ġejjieni u nsibu mezzi ta' kif nimmitigawhom u tal-aħħar huwa importanti wkoll illi dan jiġi komunikat b'mod illi huwa aċċessibbli eh, fi żmien qasir lil min ifassar il-politika u lill konsumaturi. Fl-2014 f'April fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat NV tal-leġislatura tqabbilkom fil-Parlament ta' Strasburgu fejn kelli jiena l-ewwel smih tiegħi bħala direttur eżekuttiv elett. Fil-fatt għarrafskom fuq erba' suġġetti prinċipali illi nolqtu x-xjenza fuq rasa il- l-aġenda, trasparenza u l bidla tal-komunikazzjoni mistoqsija oħra hi jekk EFSA waslet riżultati fuq dawn il-wedijiet jiena għandi numru ta' punti prinċipali li nixtieq nafas fuqhom. L-ewwel nett dwar ix-xjenza, ix-xjenza li kieku kienet muswar il fuq rasu fil-fatt ħriġna żed minn 2000 opinjoni xjentifika 99.ħaġa fil-mija mingħajr kwistjonijiet kontenzjużi kien hemm xi ftit iżda l-biċċa kbira tal-opinjoni xjentifiċi tagħna jiġu mmexxija tranquillament qatt mexxija tal- Zida tas saħħa fil-fatt anki il- valuri ta' referenza dietetiċi u anke l-evalwazzjoni ta' riski u tfaqih rapidu. Aħna pereżempju ħdimna fuq l-ebola, b'mod urġenti naħdmu fuq il-mar tal-annimali bħalma l-kol nafu fuq il-Lampen Skin Disease, l-African Swine Fever. Naħdmu anke fuq il-suġġett tas saħħa tal-pjanti bħal ksilela fastidjosa, il-mart tal- siġar ta' zabbuċ u anki il-reġim tal-pjanti ġdid u forsi kemtejn ta' sfond qegħdin naħdmu fuq dokumenti ta' gwida illi huma biex ngħidu hekk l-lodu tal-evalwazzjoni tar-riskju li jiddeskrivu kif aħna nimxu fl-evalwazzjoni tar-riskju tagħna. Kenna firxa wiesa ta' gwidi forma ta' dokumenti, xtaqt insemmi tlieta, l-inċertezza fl-evalwazzjoni tar riskju kif titratta din l-inċertezza din kienet ħidma importanti tagħna tal-aħħar xar snin ħdimna fuq l-approċċ ta' evidenza u kif nevalwaw l-istudji illi jitwasslu lil wefsa mill-industrija u mill litteratura xjentifika kif dawn l-istudji individwali jistgħu jiġu studjati f'approċċ iktar inklusiv tal-evidenza u anki rajna il- rilevanza bioloġika. Mela, żewġ kummenti. Ix-xjenza tagħna hija ġġornata meta niltaqgħu mal-kontropartijiet tagħna taċ-Ċina, ġappun, New Zealand, l-Awstralja, l-Istati Uniti tuna feedback pożittiv ħafna. Emin jgħidulna onestament, li huma xogħol ma jagħmluhx jaqbdu il-pubblikazzjonijiet ta' EFSA u jużawhom fil-ġurisdizzjoni tagħhom. Mela, l-istudji ta' EFSA huma utli u aġġornati. Mela, naħseb kienet deċiżjoni għalija meta ġiet eh, adottata il-Liġi Ġenerali tal-Ikel biex tinħalaq aġenzija żgħira b-450-500 impjegat b'appoġġ kbir mill-Istati membri. Dan il mudell illi l-Istati membri għandhom l-esperti. U dawna jiġu mislufa fuq bażi tista' tgħid volontarja lill-lefsa huwa mudell irħis flessibbli kompletament differenti minn dak tal-Istati Uniti. 15-il sen ilu naħseb tal-istaġib dak li sar bi 80 miljun euro fis-sena. Għaliex jekk tara l-kontroparti tagħna USFTA u EPA e għandhom budget ta' bejn 5 u 10 biljun dollaru. Għandhom eluf ta' impjegati, aħna organizzazzjoni żgħira nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol biss għaliex hemm entużjażmu mill-nata l esperti mislufa mill-istati membri u ta' pjaċira li naħdem magħhom għaliex nara il-passjoni li għandhom, l-imħabba li għandhom, l-interessi li għandhom fis-sigurtà tal-ikel li nixxin ringrazzja lill-istati membri u lill-esperti tal-kontribuzzjonijiet volontarji tagħhom naf li dan huwa post politik ċizzat immens, iżda din hija tassew azzjoni Ewropea. Dan u dak li semma Robert Schumann naħseb, mhux master plan kbir, iżda ħidma ta' integrazzjoni. Dan u dak li jsir eh, fl-azzjoni Ewropea tagħna. It-tieni punt dwar il-binja tal-aġenda tal-evaluazzjoni tar riskju tal-Unjoni Ewropea. Aħna bnejnija flimkien mal-organizzazzjonijiet l-oħrajn bil-punti ta' fukar li għandna fl-istati membri u issa qegħdin naħdmu fuq proġetti konġunti um, anki għal gene sequencing u eżerċizzi oħra ta' sigurtà tal-ikel fosthom il-ħut għal l-appoċ kontinu tagħhom għal proġett Ewropew u għal EFSA għat-tielet pont fuq l-indipendenza għal ftuħ u trasparenza. Aħna bdejna din il-ħidma għal EFSA iżjed miftuħa fl-2014 ridna li dejta l-metodoloġija tagħna tkun disponibbli pubblikament sabiex ħaddieħor jista' jagħmel skrutinju jirriproduċi x-xjenza tagħna dan kien lan tal-ħidma tagħna F'dan iċ-ċiklu ta' evalwazzjoni ta' riski implementajna 35 azzjoni għandna politika ġdida ta' indipendenza nix nirringrazzja lill parlament Ewropew u l-Kumitat Envi tal-kliem kritiku tagħna lejn din il-ħidma biex jirnexxielna niksbu bilanċ tajjeb fil-politika ta' EFSA rajna anki sinjal ta' konfidenza u fiduċja illi qed tagħtu intom fil-proċedura ta' kwittanza għal eżekuzzjoni budgetarja l ġestjoni tal-organizzazzjoni tas-sew f'dawn l-aħħar ħames snin qatt ma kellna problemi dan huwa sinjal kemm pożittiv minnaħa tagħkom u anki mill-Kumitat ta' Kontroll Budgetarju. Implementajna Issa anki statut ġdid b'mitt imsieħeb tagħna u bekk għandna iżjed interazzjoni mas soċjetà ċivili dan l-approċċ jippermetti inizjattiva unika flimkien mal-Parlament sħubija għal naħal u s-saħħa tan-naħal. Dan huwa approċċ partit interessati differenti għal ġbir tad-dejta biex niksbu aħjar il-mart u l-istorja stress illi il-naħal huma esposti għalihom. Aħna rridu naħdmu fuq dan is-suġġett u naħseb li huwa sinjala anke ta' fiduċja lejn il-ħidma tagħna u rċevejna mandat minħata tal-Parlament fuq il-saħħa tal-annimali tal-fnik għat-trobbija. Dan juri il-Parlament u EFSA qegħdin jaħdmu fil-qrib flimkien issa dwar il-ftuħ u trasparenza tal mhux qal minnhom minn Dawn huma prerekwiżit għal l-accountability fil-fatt ċittadini jistgħu jżommuna responsabbli ta' dak li nagħmlu u kif nonfqu il flejjes mill-Baġit Ewropew mill-att ta' komunikazzjoni din hija waħda mill-ikbar sfidi. Inli kanna f'dan l-aħħar snin kif nistgħu liħinna. Nsemmawha eh, flimkien ma' bosta atturi meta dawn l-atturi l-oħra jollu leħnom iżjed. Aħna qegħdin nippruvaw intejbu l-messaġġ tagħna u nikkollaboraw anki mal-aġenziji fl-istati membri. Dan kollu qudiem għajnejna nistgħu nkunu sodisfatti? Jien ngħid iva u le fl-istess ħin. Nistgħu ngħidu iva il għaliex il-ħidma ikkontribwiet lejn il-fatt li għandna standards ta' sigurtà tal-ikel għoljin u hija ma ninsewx illi aħna għandna l-industrija tagħna tal-ikel hija minn ta' quddiem fl-esportazzjonijiet. Aħna ilħaqna livelli ola tal-sigurtà tal-ikel dan intwera anki fl-eżerċizzju tar-rifit ta' 178 u kkonfermat anki minn numru kbir ta' partijiet interessati. Iżda fl-istess ħin m'għandniex inkunu sodisfatti għaliex għandna ħafna mart mill-ikel, għandna problema b'reżistenza antimikrobika u għandna bosta mart tal-pjanti fost bosta sfidi oħra għal dastan taħna ma konniex ta' suċċess, inqas mhux dejjem fl-komunikar ta' xjenza tagħna b'mod konfidenti u sfortunatament ma stajniex inkunu ta' sekk aperti kemm għana nkunu jekk tippermettuli hawnhekk nixtieq nagħmel kumment lejn żvilupp riċenti. B'hekk konna da stand pożittivi bil-proposta tal-Kommissjoni trasparenza u sostenibilità fl-evoluzzjoni tar-riskju. Ittina il-bażi legali u r rizorsi biex nagħmlu pass il qoddim lejn iżjed trasparenza. Nixtieq mill-perspettiva tiegħi ngħid li iktar ma tiġi malajr mill-leġislaturi tant l-aħjar. Hemm talba li iżjed aċċessibilità data ħasra li kieku efsa ma dawn l-istennijiet ma tilħaqhomx. Iżda nifmu perfettament li proċess parlamentari jeħtieġ il-ħin tiegħu biex iwassal riżultat ta' kwalità għolja dan aħna nifmuh nirrikonoxxuh. Aħna maħniex il-leġislaturi, aħna il-vettur biex iwasslu dan nemnu il għanna nilħu l-ola possibilta possibli anke biex nilħu l-istennijiet ta' ċittadini tagħna għal trasparenza ola u evalwazzjoni tas sigurtà tal-prodotti tal-ikkan. Nirringrazzjakom il-koll għall-isforzi kollha li tħaltu għalihom f'dan il-fajl u għall-impenn kontinwu sabiex jirnexxinna nilħu riżultat pożittiv. Fl-aħħar parti tal-intervent tiegħek tippermetti li żewġ minuti oħra se jkunu l-isfidi prinċipali għas snin ġejjin. Ħajkunu ir rizorsi mill-għad budgetarju u l-esperjenza fil-fatt naħseb il-kol taqblu illi EFSA ma tistax twassal l-istess riżultat bi 80 miljun euro, riżorsi essenzjali, komplessità xjentifika meta taħseb it taħlit kimiku, nano-inġenjerija, eccetera it-ħassib tal-ċittadini huma ta' tħassib għalina. Għanna anke l-problema bit-lestija għalġejjin li ma nafux eżattament se jirġib miaw. Kif nistgħu nindirizzaw dawn l-isfidi bħala f'sanna bżonn firxa ta' inizjattivi li se kollna fl-istrateġija tagħna l-istrateġija 2027 wara ċ ċiklu tal-MFF iżda ħajkunem hemm fil-fatt rabta waħda li naraw tolqot il-punti kollha, l-kollaborazzjoni bla limitu. Forsi t-nistema banali dal kollaborazzjoni għal iżjed is saxħa importanti li għandna biex inwiġbu komplessitajiet li ħajwassal għal-jom il-ġejjini. Dan għal lina fefsa l aġenzija Ewropej li jirrapportaw lill kumitat Envi u aħna qegħdin naħsbu li nistgħu forsi nibnu xi ħaġa bħal Ek l One Health Agency. Forsi din tkun possibilità xi darba fil-ġejjini iżdardu naħsbu ma' Connect u l-bqija anke mal-Parlament Ewropew irridu naħdmu magħkom aħna dak huwa xogħolna li ntukom pariri. Aħna imsieħba globali rridu niżguraw li jkollna approċċi globali għall evalwazzjoni tar-riskju u nikkummerċjaw biss ikel u alf sigur apparti dan għandna ħafna xogħol nagħmlu biex ikonna effiċjenzi u l xjenza ndaħluha iżjed f'xogħolna biex l-aġenzija nżommuha aġli u anke nikkapitalizzaw fuq teknoloġiji ġodda bħal kollaborazzjoni diġitali, crowdsourcing, crowd computing u l-AI. Għal darbohra, sors għal kollaborazzjoni issa dwar ir-riżorsi aħna nixtiequ niġu hawnhekk u talbukom l-appoġġ għal budgets ola għal efsa fil ġejjini Nerġa' ntenni l-kumment tiegħi. Il-koll taqblu naħseb li ma nistgħux inwasslu għat l-istennijiet tal ġejjini bi 80 miljun euro budget. Kien ta' sew ta' unur privileġġ li naħdem ma' f'dan l-aħħar ħames snin xi minn daqqiet kien dibattiti diffiċli u xi minn daqqiet anke skampi imqanqla Iżda f'dawn is-sitwazzjonijiet dejjem ħassejt illi kellna unità għal lan ħari illi hija s-sigurtà tal-ikel taċ ċittadini Ewropej. Jiena nixtieq nibqa' naħdem u nikkollabora magħkom lest inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom u nirringrazzja. Thank you very much, uh, Dr. Ul. Grazzi, Dr. Uhl. Is-Sinjura Ajuso. illi ħadet ħatitkellem għalija Signora Delaj. Merci, Madame. Euh, Gra Grazie ħafna, uh, Signora President, Kellegi. Jina għannom ta' sinjura għajjużu għan itkellem jien, għax ma setax tibqa maħna għal eh, din il-parti tal-qa. L-għonet, eh, messur url jiena nil-akmana din il-Komitat tal-Ambjent u nifraħlek għal eh, din il-ħatra biex nġeddu il-mandat tijak. Ken eh, mux biss l-sforzi tijak biex eh, inti fil-ħidma tijak, manki biex taddi l-informazzjoni biex naraw kif taħdem l-efsa. Inti pala direttur eżekutiv għamil xogħol importanti ħafna, kellek situazzjoni diffiċli li l-Aġenzija kella tiffaċċja jiena eh, nispera li dejjem tkompli fil-mandat li ġdid jekk aħna nikkonfermaw ulek dek ġi konfermat li tkompli fl-istess vena. L-EFSA hija eh, aġenzija eh, importanti tiltaqa' ma' ħafna sfidi kbar u għal dawn il-ħames snin li ġejjin jekk il-mandat jekk jiġi eh, mġeddet jgħidin ftit se jkunu l-prioritajiet tiegħek tax-xogħol. Grazzi ħafna u issa. Naddu minnu fih għad-dibattitu permess ta' proċedura catch the eye. Xi jħut minnkom diġa għamlu talba l-intervent. L-ewwel intervent is-Sur Poċ. Grazzi ħafna. Jina naħseb l-ebda dubju ta' xejn. Inti persuna tal-affarijiet tiegħek f'xogħolok, u rejt dedikazzjoni, ħiliet komunikattivi tajbin li jiena napprezza. U li t-tama li int terġa tiġi maħtur f'din il-pożizzjoni ma jfissirx li jiena kuntent bil-ħidma tiegħek kollha kemmi. U dak li int jagħmilt dejjem. Nixtieq li ma semmix biss is suċċess iżda anke l-iżbalji l iżbalji kien hemm. Dak li jkun interessanti u l-iżbalji illi għamilt għamiltu intom pal aġenzija u t-talimiet illi ħattu nista' nsemmi pereżempju minn ħatijaj l-evalwazzjoni tal-ħlewiet, il glifoċsati x'taħseb illi ġara fuq l-opinjoni tal kwafi fatt intom ġejtu mitluba tal teżaminawa din fid-dawl tal-opinjoni mistoqsija oħra importanti għalija dwar id-dupliċità dan il parallelizmu għall awtorizzazzjoni ta' żewġ tipi ta' sustanzi. Inti tafx qed ngħid għandek aġenzija li tagħmel l-evalwazzjoni tal pesticidi l-oħra tal-bioċidi situazzjoni pjuttost stramba u tispiċċa b'dupliċità hekk. Duplikazzjoni u situazzjoni ta' taħwit għalina il-leġislaturi u għal-ċittadini wkoll u nixtieq li kieku tkun wieġeb. twieġeb. Issa dwar dak li semmejt dwar proposta tal-GFO fil-fatt huwa minnu l-intenzjoni tas sinjura rapporter fil-fatt hija l-istess naħseb l-opinjoni tiegħi naqbel magħha ili għandna tliet iżliet. Jo taġġel jew inkella tagħmel affarijiet sew titara intix ti preferi. Inutli li tqot id-dur mal-lewza, kif tridu x xogħol maġġel jew sew, grazzi. Okay, thank you very much, Madam Mai. Grazzi ħafna, Signora Meisner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch vielen Dank, Herr Uhl, dass Grazzi ħafna, Dr. Urn, grazzi tal ġejt ġejt għamana għonek hawnhekk illum. Xi sente ilu ma' Sinjura Ajuso konna flefsa ħna ġejna niltaqgħu f'Parma. U il-tajna ma' xjentisti, kulħadd qisu kien qed jagħmel xogħlu b'mod autonomu, autonomu. Jiena dejjem ġifieri kell impressjoni tajba tagħkom, naf li mhux kollox huwa perfett, imma dejjem stajt jiena norbot fuq l-aġenzija tiegħek. Inti qed kont kritiku fil- l-AMR fuq il-komunikazzjoni ġifiri xġara emmek ma smajtux minn takom il-pariri, il-messagġ takom ma ħriġtux tajjeb, lejjem marru l-komunikazzjoni eżattament xrit fis-serbija fil-Kumitat Pesk talbu li għal-iktar trasparenza għalek biex ittatu iktar informazzjoni għandkom bżonn iktar flus mod konkret xi tidu tagħmlu u l-80 miljun nafu li mhux bizzejiet, imma kemm taħseb li jkollok bżonn iktar. Tista' tagħti xi stima eh, eh, ta' kif kemm għandek bżonn u kieku għandkom iktar fondi kif jista' jmur għall-aħjar ix-xogħol? Ġifieri ċittadini Ewropej, kif tistgħu tuhom iktar pariri tajbin? Grazzi. Grazzi. Is-Sur Hausling. Iva, grazzi, grazzi ħafna tal-li ġejt il-taqamana, grazzi għall-istqarijiet tiegħek. U qed naqblu żgur fuq punt li lafsejja istituzzjoni importanti ħafna nixtiequ li din tissaħħaħ. Dan l-aħħar dawn l-affarijiet eh, eh, qed naraw l-affarijiet ma tantx baqgħu neutrali minn dak li qed tgħidilna nistgħu naċċettaw imma bħala int il-kap tal-efsa għamilt xi stqarrijiet li eh, kienu pjuttost kontroversjali fuq il- glifosati et eh, li kien hemm inkellu interessi personali il-Facebook Science, per eżempju, li semmejt l-użu tal-organic farming li mhux biżejjed li għandna bżonn agrikoltura aktar intensiva. Ovvjament inti dan, dan huwa kemm li doqtajja pal-industrija, qed ukoll li dina triq dinja triq li għandna eh, nieħdu dawn l-istqarijiet kollha tista' ssib f'kull tip ta' pubblikazzjoni li toħroġ mill-settur industrijali deċiżjoni li dejjem jibqgħu kontroversjali. Inti taħseb li hija ħaġa tajba li inti titkellem hekk b'mod espliċitu favur, ma taħsibx li qed naqqar fil-fiduċja li jista' jkollna, ovvjament wieħed jibni fuq l-iżbalji tal-passati tal-hemm minnhom. U forsi taħseb li fuq ċerti ċirkostanzi inti eh, jiddispjaċik li jett dak li jett? Eh, wara kollox lefsa trid tikseb il-kivuċ fiduċja ta' kulħadd. U jekk inti toħroġ bi stqarrijiet eh, kontroversjali politiċi dan ma jgħinx fuq il-ġenetika, fuq il-ġins. Wieħed irid joqgħod attent ħafna. Ġifieri inti rwol tiegħek fil-snin li ġejjin kif tista' tiddefinixxih? se tibqa tkun daqstant eh, politiku jew se tieħu ftit xejn aktar neutrali. Inti qed mod ċar li l-efsa eh, fis-snin li ġejjin u irid jara l-trasparenza. Jiena membru tal-Partit tal-Ħodor u nixtiequ li naraw dan aħna tqajna fuq, fuq din il-problema u qegħdin naqblu ma tantx baqa' żmien biex aħna verament ix-xogħol ta' trasparenza nagħmluh. Nixtiequ li jkun hemm riżultat qabel l-elezzjonijiet. Imma mhux flus biss għandna bżonn. Dak li wieħed ikollu bżonn iktar huwa li trasparenza, soluzzjoni għal problema ta', ta trasparenza. Il din l-autorità jrid ikollha l-fiduċja tan-nies U dan l-aħħar snin maħniex għedin nidevjaw minn din il-prinċipju tal-prekawzjoni u neħdu approċ ta' riskju. Per eżempju, il-riski u il-benefiċi ekonomiċi li jisom imorru eh, eh, kontra xulxin jew jibbilanċjaw il-xulxin fuq dan il-prinċipju tal-prekawzjoni taħseb li għadu l-prinċipju ewlieni tal-Aġenzija? Grazzi. Signora Melior. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Sur Url, grazzi tal-li ġejt il-taqamana l-lum. Nirringrazzjak u kol għal-prezentazzjoni l-punti kolla li għajjemt il-punti li dejjem titkellem tfuqhom minn du bdejt ix-xogħol tiegħek il-mandat tiegħek. Jien naħseb li fl-Europa aħna x-xurjati li għanna ġenzija bħal-lefsa li salfagwardja tant olja għal-prodotti tal-likel l-Aġenzija Ewropeja hija ħaġa tajba li il-min imexxija ikollu wkoll il-karizma irrid nkun diplomatika hawnhekk Imma hemm punt li għajjimt inti li li li jikkonċernani ħafna. Jina u koll zort l-efsa eh, nsibu fija nis jaħdmu li huma esperti mill-istati membri. Eh, din hija l-kompetenza prinċipali tal-efsa. il-rizorsa li jantkom intom biex eh, toħorġu bl-opinjoniet l-esperti mill-istati membri li u kol għandhom eh, il-problemi. Jena niftakar li diskutejna dawn l-affarijiet. Jena nkun grata jekk inti tejdinna kif taħsiba u tara li l-esperti verament ikunu qed jipparteċipaw u li l-istati membri jibatu l-flus jew nkella jibatu l-esperti. Sabiex dawn ikunu disponibli biex jipreparaw għal mistoqsijiet il-kollega li tkellem fuq trasparenza jina naħseb li dinja eh, problema hawnhekk biex nuru verament li l-efsa taħdem mod autonom, mod indipendenti, ġifrej dik tista' tgħidilna kelmtejn fuq dan il-punt, grazzi. Iva, grazzi. Is-sur Lize. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Nirringrazzjak għal l-ekspoże tiegħek għal prezentazzjoni li tajtna jiena mm, nkun sodisfat ħafna li inti il-pożizzjoni tiegħek Imma nixtieq ninsemmi reviżjoni tal-liġi tal-ikel. Isu hemm xi problema bil-kalendarju li l-Kummissjoni rridu la messaġġ ċar. Ma jistax ikun kummissjoni tibqa' taħdem kif qed taħdem. Il-Kummissjoni Ewropea ilha tiddiskuti internament u ma xi imsieħba għal snin sħaħ u mbagħad tasal il-proposta u tina biss tliet ġimgħat Eh, biex aħna nagħtu l-opinjonijiet tagħna. Isna apposta jagħmlu biex ma jikkonseltawx l-imsieħba meta tkun għamlet dan il-Kummissjoni, imma ma jistax ikun li nagħmlu dan jekk għandek proposta tajba u ridu li taddaq bil-elezzjonijiet, inti trid li tara li għandek iż-żmien biex taħdem fuqha l-lum fuq l-agenda tagħna hekk naraw l-laqat tal-ewwel laqat tal-ġimgħa dieħla affarijiet ta' barra minnaw. Riżoluzzjoni li jridu jgħaddum il parlament l-emendi kollha, wieħed irid jistudji dan kollu bl-akbar reqqa iva jiena l-proposta nejdu tajjeb li na eh, inħarsu lejdan ir-regolament mod iktar komplut u biex nalqu fl-ewwel qari, imma rridu ngħidu l-Kummissjoni l parlament u koll għandu bżonn il-ħin għal-leġislazzjoni li tkun importanti qabel jaddija u jekk iridu li din tiġi adottata mal-ewwel hemm bżonn itaslinna aktar qabel impossibbli dawn l-affarijiet ilhom għaddejjin snin bihom bat fl-innajtu għamna fl-aħħar eh, minuta. Mejju Ġunju waslunna li sitwazzjoni li għandna qed tkun impossibbli għalina. Grazzi. Grazzi, eh, Sur Url, għannom tal-grupp tijaj, kelli numru ta' mistoqsijiet riforma tal-regola ġenerali dwar l-ikel u l-importanza li għandha fuq sigurtà tal-ikel. Kif tara ċertu punti ta' din reforma ġifiri il, kif se amministraw il-konflitt ta' interess, il-governanza sabiex li l-istati membri jkunu iktar prezenti u fuq il-endocrine disruptors Dan huwa interessana ħafna li jenna għax nafu xinu ma l-konsekwenzi ħzina eh, mm, ġifir il-proċess li huwa antik issa li fuqu għanna bżon studju u li kunu kol retroattivi eh, ġifri skont kif għanna bżon. U tillet punt kif xtaħsiba inti xtaħseb meta l-Kommissjoni ma tagħtix każ mill-opinjonijiet u l-pariri tal-EFSA, speċjalment fuq il-pollinators. L-EFSA tista' timponi l-pariri li tagħti i, ġifri jekk tista' tirrispondi fuq dawn it-tlet punti, grazzi ħafna. Signora Zomor. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Guten Tag, Herr Uhl. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und, ähm, Grazzi, Sur Url, l aukmana jina u koll, nkun sodisfatta jekk il-mandat jekk jiġi mġeddet. Nista' ngħidlek ċar dak li napprezza fik u um, fir-rwol li tagħmel huwa li l-approċċ xjentifiku li inti tieħu fuq il-każijiet u peress li tiltaqa' magħna e, e, iltqajt ma' Nektar Smith dan l-aħħar, dan l-aħħar snin, inti nistgħu napprezzaw il-fatt li il-politika tkun influenzata mill-medja, fake news, il-medja soċjali u għal daqstant approċċ xjentifiku dejjem ikun apprezzat għax ħafna drabi għaw min jaġixi eh, fuq aħbarijiet li jkunu folots. Meta tkellimt fuq il-Facebook Science, veru, eh, għandek raġun semmi l-approċ xjentifiku fuq il-każijiet huwa importanti ħafna. Kif taf xjentisti nafu li jieħdu xolom b'serjetà u xolom jimxi jevolvi pass bil-mod. U għeddin situazzjoni fejn qed naraw li l-Kummissjoni ma tinix il-ħin biżejjed biex aħna niflu l-affarijiet bir-reqqa, pereżempju il-regola ġenerali tal-likel. Isom joruna li huma leġislaturi u dan ovvjament mhux minnu. Hemm bżonn il-Kummissjoni mbeżbżuha ftit. Deġi Sante. U nerġgħu nfakru kif għandhom isiru l-affarijiet skont liema proċeduri. Aħna bħala leġislaturi mal-Kunsill għandna bżonn iż-żmien biex inkunu nistgħu nindirizzaw dawn id-dossiers li huma ta' natura teknika ħafna. Hemm bżonn li nistudjawhom sow mod xieraq, inkunu realistiċi u mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid li mhux dejjem nkun qegħdin jirriflettu r-realtà, ġifieri jien ma naqbilx ma' Sur Hoisling li qal li l alternattiva hija li l-problema tal-agrikoltura li qed jirrappreżenta eh, direttur l-industrija. Nafu li l-agrikoltura alternattiva għandha bżonn il-superfiċja li tkun ħafna ikbar biex tkun tista' tlaħaq ma' produzzjoni agrikola. Aħna dawn l-affarijiet, dawn id-dettalji nafuhom. U nej nejdilkom u koll li hija tista' tkun soluzzjoni din l-agrikoltura alternativa imma l-agrikoltura tas-soltu tradizzjonali tibqa' wkoll xi ħaġa ġustifikabbli. Jekk in-nies qed jilqgħu aħjar l-inġinerija ġenetika, din ukoll tista' tintuża f'kuntest agrikolu xikuni ifisser li jkollna bżonn inqas kimika, inqas inputs, inqas fuel. Wieħed irid iżomm u hu kol produzzjoni tal karbon dioxide fl-agrikoltura. Għani għafaw. Thank you very much. Grazzi ħafna. Kien hemm kummenti dwar il-xogħol tal-kummissjoni Eh, sur sinjur għal il-kommissjoni, għal-prezent il-kommissjoni, forsi trixtiq tirribatti jekk trid, jekk tixtieq. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena hija taw, ovvjament, fil-kuntest tal-prezentazzjoni ta' Dr. Url dwar it-tiġdid tal-mandat tiegħu bħala direttur eżekuttiv tal-EFSA li l-Kummissjoni wkoll taqbel kompletament ma', ma dan it-tiġdid il-Kummissjoni hija membru fuq il-Bord tal-EFSA u hawnhekk qiegħed jitkellem mal-Parlament eh, fuq il-ġejjini u huwa semma li huwa importanti li l-EFSA jkollha aktar riżorsi speċjalment sabiex tkun tista tkun iktar trasparenti fuq l-istudju tar riskju mill-lat xjentifiku. U Il-Kommissjoni u koll anki fil-Konsil u l-Parlament ehm, fuq din il-liġi tal-ikel naqblu li għandha bżonn ir-riżorsi l-efsa għam anki l-kompetenza legali biex tkun tista li ċittadini ehm, tispjegawm l-affarijiet mod iktar trasparenti. Aħna nafu li l-Kunsill u l-Parlament huma leġislaturi u għandhom l-approċċ partikolari tagħhom u smajna li minn min mux kuntet li ma kienx hemm biżejjed ħin għal-Parlament biex jistudja din il-proposta tant uh, importanti. Il-Komissjoni dejjem spiegat il-kuntest, l-sfont, ġifiri l-edeja kienet dejjem biex il-glifosati jidu projbiti il-Kummissjoni ta' Juncker u anki l-Kummissarju Andrukaitis rridu jagħtu l-provi ċerti li ċittadini li aħna qegħdin nisimgħuhom u rridu naġġixxu fuq dak li qed jgħidulna. Ġifieri nieħdu eh, pożizzjoni malajr dan jispjega għaliex minn mindu ġifiri rispondit il-Kommissjoni f'n Diċembru tal-2017 u anki eh, l-adozzjoni tal-proposta ġifiri nqas minn erba' xhur f'April aħna ressaqna proposta ambizjuża ħafna flimkien ma' rizorsi li jkun hemm bżonn. Ġifri aħna mill-naħan tagħna tal-Kummissjoni sibna l-ħin l-enerġija biex nagħmlu dan ix-xogħol li kien hemm bżonn. U nafu napprezzaw li għedin nitolbu il-parlament u il-parlament u l-konsil li u koll jridu jaħdmu eh, ħafna eh, biex f'qasir żmien jikkonsidraw u jistudjaw proposta ta' sektan importanti. U ovvjament naċċettaw il-fatt li eh, dan jien jikredi iktar ħin, imma rridu inżommu dajnejna l-ambizzjoni Dan biss tan nirrepeti f'dan l-isfont jien kif qal tajjeb id-doktor Url hemm bżonn il-momentum politiku biex din il-proposta eh, timxi l qudiem naraw ukoll il efsa jkollha riżorsi l-istituzzjonijiet aħna l-oħra li jaħdmu magħna nitolobukom tagħmlu l-istess forz għax tkun kisba importanti ħafna jekk aħna flimkien eh, nkunu nistgħu nuru li f'qasir żmien naddottaw proposta tant importanti biex ikun hemm trasparenza aħjar f'dan il-settur settur tant kritiku. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-koll nafu napprezzaw il-xol tal-Kommissjoni Signora Zoma. Grazzi, Signora President, ħan wieġeb direttament. Jena ma naqbilx għaliex inti għadha kifat li il-Parlament u il-rapporter li mhumiex qed ikunu ambizzjużi biżejjed. Meta jitrattaw dawn il-kwistjonijiet tant importanti u liġi ġenerali dwar li kellu din hija xi ħaġa illi għalija mhix aċċettabbli inti għat illi fiftit żmien ftit xhur ressaqtu din il-proposta imma m'għandkomx evalwazzjoni tal-konsegwenzi tagħha u dik hija l-problema. Il-problema hija illi m'hemmx ma sarx follow-up. Il-Kummissjoni jekk missamlet fil-kontest ta' regolamentazzjoni aħjar u għalhekk għandna tant problemi u għalhekk issa qed ikonna inħaffu tant jekk aħna ħniex kapaċi illi nitrattaw l-elementi kollha anki l ogm hemm problema u tagħmel l-affarijiet iktar diffiċli aħna mhux fuq dossier wieħed qegħdin naħdmu imma fuq bosta. Kummissjoni Jiena smajt eh, dak li intom għattu, apparentement intom għandkom ħafna rizorsi, imma battajdu fl-istess nifs li mandkomx ħafna rizorsi biex timplementaw il leġizdazzjoni li diġa għanna. Eh, Unnaħseb ma kienem ebda li ġilja għaddit dawn l-ħar snin. Per eżempju, regolament dwar l-informazzjoni fuq l-ikel, ħafna affarijiet li jridu jkunu implementati permezz tal-atti delegati u diġi sante ma rriditomx dawn l-atti delegati. U hawnhekk irrid nisħaq li l-żieda fit trasparenza li suppost kien hemm fl-EFSA u li l-EFSA suppost ingħata aktar fondi u l-istati membri u koll rridu jaraw x'inhuma l-obbligi tagħhom u jirrispettawhom. Ej ma nistax imbagħad nippermetti l-Kummissjoni tiġi hawnhekk u tajdinna illi huma l-uniċi li qegħdin jagħmlu xi ħaġa l-Kummissjoni u l-Kunsill qegħdin jaħsbu fl-interess pubbliku u Eh, l-inizjattiva ta' ċittadini fuq il-glifosat intom l-uniċi li qegħdin toħduha bis-serjetà. Le, aħna rridu naħdmu bis-serjetà wkoll imma rridu l-affarijiet isiru kif suppost. Aħna wkoll għandna l-proċeduri tagħna hawnhekk u skont dik il-dawk il-proċeduri rridu nsegwuhom u jrid ikonna iktar minn qari wieħed, ikonna l-ewwel tieni u t-tielet qari. Issa li tiġi hawnhekk u tipprova eh, tinfluwenza lil kulħadd, il-ċikku l-poplu u tipprova taddija xi ħaġa bħal di wara l-ewwel qari dil-aġla kollha le din hija xi ħaġa li ma nistax naċċetta. Intom għaddejtu design fil-mija tal-proposta tagħkom u aħna nħossu illi di m'għandix tkun ippreżentata kif inhi trid tittejjeb u għal dan aħna għandna proċedura apposta. Irrid ikollna l-ewwel u t-tieni qari. Nixtieq li dana jitniżel fil-minuti. Grazzi issa Sur Url kien hemm ħafna kummenti u mistoqsijiet tista' twieġeb inti. Iva, grazzi ħafna, grazzi tal-interess li esprimejtu, imma anki għal fiduċa li esprimejtu fija. Issa jina se nasal għal dak laqalli s-sur Hoisling li kellu xifti dubji dwar uh, il-fiduċa. Il Issa fuq il-priorità ta' xogħol tagħna l-bażi ta' xogħol tal-EFSA kien għadu jrid jibqa' il-kwalità ta' xjenza. Dinja l-ola priorità. Jekk ix-xjenza ma tkunx soda, manna ngħidu xejn dwarha il-punt ta' tluq għal kollox huwa li l-ewwel qabel kollox ix-xjenza, il-provi xjentifiċi jkunu sodi. U issa, x xjenza hija komplikata, data, l-arfin espert, il-metodoloġija u dan huwa x-xogħol tagħna ta' kuljum li nkunu wkoll innovattivi, innovattivi biżejjed u dan ukoll huwa aspett importanti. EFSA għandha bżonn li kollha ir-riżorsi biex iżomm il-pass mal-innovazzjoni fil-qasam tal-industrija tal-ikel. Għaliex jekk aħna ma nimxux magħhom pass pass, ma nistgħux nevalwaw l-innovazzjonijiet fil-industrija tal-ikel, ma nistgħux namlu evalvazzjoni tal-impatt. U dan x'se jfisser un bata riski għall ambjent u s-saħħa tal-bniedem jekk pereżempju naraw il-materjal nanomaterjal eh, li tkun sar eh, intuża. Jiġifieri l-ewwel qabel kollox irridu nofru xjenza eċċellenti, mbagħad irridu nitkellmu mas-soċjetà, ninvolvu lis-soċjetà. U hawnhekk in nirreferi għas-Sur Bolz, le, mhux dejjem għamilna l-affarijiet sew fir rigward tal- tal kontattim tana ma' soċjetà din hija sfida li għandna flimkien mal-Parlament, il-Kummissjoni, il-livell ta' politika nazzjonali, organizzazzjoni ċentifiċi madwar id-dinja. Kif nistgħu insemmaw il-fatti u dana qabel ma tibda diskussjoni politika dwarhom u m'għandniex soluzzjoni maġika għal dan Aħna nasbu illi flefsa it-trasparenza mhijiex biżejjed irridu wkoll ninvolvu s-soċjetà ċivili sabiex is-soċjetà ċivili b'xi mod eh, tkun si ikolla sens ta' sieda u kolli tal-sejbiet ta ċentifiċi tagħna. Aħna ma rridux sempliċement nitkellmu bil-lingwaġġ ta' xjenzjati bħalli kieku ma jimpurtanix mit-ħassib ta' ċittadini. Aħna maħniex il-politiċi, aħna xogħolna fix-xjenza, però nistgħu nagħmlu pass ieħor biex noqorbu iktar u ninvolvu iktar lis soċjetà ċivili u mbagħad l-użu tat teknoloġija moderna. Irridu nużaw l-avvanzi li saru fl-artificial intelligence u fuq smoħrajn. U mbagħad aħna wara kollox eh, eh, entità zaħira nistaw biss namlu da kollu li nistaw namlu permezz ta' eh, kooperazzjoni ma' aġenziji oħrajn mal-Kommissjoni nistaw nevalwaw il-letteratura xjentifika qabel ma jibda jagħmel tiegħu il-moħħ tal-bniedem u jibda jinterpreta l-affarijiet bil-mod tiegħu. U jien naħseb illi il-kollaborazzjoni hija l-qofol ta' kollox fis-seklu 21. Jekk ma nikkollaborawx ma' xulxin, nistgħu naqtaw qalbna u ma nagħmlu xejn dana ma jsirx bizzejiet laqqas fil-qasam tagħna hemm bżonn ta' iktar kollaborazzjoni mal-istati membri, mal-CHA, ma' l-EMA u anke għall kontroll tal-Mart. Irridu naħdmu ma' soċjetà ċivili nużaw it-teknoloġija moderna u nikkollaboraw, nikkollaboraw, nikkollaboraw. Dawn huma l-prijoritajiet tal-futur. L-Sur Bords, jekk għamilni żbalji saqsejtni, mhux ovvja illi għamilna żbalji naħseb illi aħna is-sottovalutajna il kemm kien se jkun dibattitu imqanqal id-dibattitu fuq il-glifosat. Jiena naħseb illi l-aġenziji regolatorji madwar id-dinja kollha qalu li glifosat huwa tajjeb. Ħlif il-WHO IRC u dan naċċettaw li għandhom pożizzjoni differenti mal-aġenziji regolatorji mill-Asja sal-Istati Uniti il-koll konfermaw ir-riżultati li u l-konklużjoni li wasalna liha aħna. Mill-perspettiva xjentifika x-xogħol sar sew imma il-komunikazzjoni kienet eh, diffiċli. Madana kollu spiss nisimaw il-politiċi li għajdu kiku intom xjentisti tikkomunikaw aħjar il-ħajja tagħna bħala dawk li fastu l-politika tkun aktar faċli. U eh, naħseb illi hawnhekk eh, għedin ifarfru il-responsabilta tagħhom fuqna. Aħna ma nistawx nikkomunikaw ix-xjenza b'mod differenti jekk hemm din it-tensjoni politika dwar jekk għandniex nużaw l-agrokimika jew le fl-agrikoltura fl-Ewropa, din mhix problema li titissolvija x-xjenza, dik hija kwistjoni politika eh, hija tirrigwarda l-valuri u l-futur tas-soċjetà tagħna. Għalhekk dak li aħna rridu nagħmlu għalli nifirdu dawn iż-żewġ affarijiet li konna diskussjoni xjentifika u mbagħad wara diskussjoni politika li aħna ma naqsmu magħha. Jekk għandniex eh, proċedura doppja għal pestiċidi u l-bioċidi IVA eh, tal-bioċidi semi l-leka u fuq l-oħrajn l-EFSA. Ma nafx jekk din hijiex l-aħjar soluzzjoni imma dana intom il-leġislaturi tridu taraw aħna nikkollaboraw ħafna ma l-leka saħaħna l-kollaborazzjoni tagħna magħhom kif ħareġ mid-dokument ta' gwida kif nistgħu eh, nevalwaw l-interferenti endokrinali se nużaw l-istess dokument ta' gwida għal bioċidi u l-pestiċidi u naħseb hija eżempju tajjeb ta' kollaborazzjoni tal-Aġenzija imma l-EFSA iddeċidiet illi tagħti dawn iż-żewġ kompiti eh, lill aġenziji differenti. Saqsejtni mistoqsija provokattiva jekk irridux l-affarijiet li jsiru malajr u tajjeb. U jiena sentik tweġiba daqstant provokattiva malajr u tajjeb. Inti għat li li dik hija tweġiba ta' kif ġiġi. Le, dana u għaffariet li tridu taraw mu intom. Jina rrit najdlek x'kif nasbuwa aħna erb aħna eh, erba minnkom deputati parlamentari resquna qoddim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja lix ma stajniex natu l-informazzjoni kif talbuna li namlu il-membri tal-Parlament fil-każ tal-glifosat u issa ressaqtuna qoddim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja miex daqshekk sitwazzjoni sabiħa xek meta il-Parlament irressa aġenzija qoddim il-Qorti dana mhux l-ideal għalhekk aħna nixtiequ li jkollna qafas legali ċar fuq it-trasparenza li jippermetti l-ola livell ta' trasparenza, però rridu nifmu wkoll u nirrispettaw id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Hemm bżonn li jkollna riżorsi biex nimxu l-qudiem sabiex it-trasparenza issir trasparenza reali. U jiena nibża illi jekk dana nistennew biex namluħ u jina nifhem l-argumenti tiegħek kemma jekk dana se nipposponuħu u li aħna efsa se nerġgħu imbatu reputazzjoni tagħna se tbati. Għaliex aħna mbagħad minn banda takkużawna illi maħniex qed inkunu trasparenti biżejjed għalhekk naħseb illi kemm għalina u anke għaċ-ċittadini huwa importanti illi tittieħed din l-inizjattiva. Imma jiddispjaċini jimma nistan nista' nimponi xejn eh, eh, eh, Intu aħna rridu naċċettaw dak kollu li tid tiddeċidu intom għaliex intom il-leġislaturi u jekk tiddeċidu li tagħmlu da kollu wara eh, ikonna noqogħdu. Imma aħna rridu wkoll illi ikonna soluzzjoni sodisfaċenti u malar kemm jista' jkun għaliex nafu illi din tistgħu vera tkun ftit ta' kontradizzjoni. mikrofonu għal-kellima. Iva, il-posponiment eh, forsi mhijiex l-aħjar kelma imma mill-perspettiva tiegħi jiena eh, tajtu nix nifhem illi forsi naslu għal soluzzjoni f'dal mandat tal-Parlament. U mill milli jidher da mhux se jiġri jiena daqet se jirreferejt għalih bħala posponiment imma fil-fatt mhuwiex verament posponiment. Signora Meissner, inti staqsejt dwar il-komunikazzjoni u jekk nistawx namlu iktar naħseb li fuq rezistenza eh, antimikrobika, naħseb il-komunikazzjoni mal-Aġenzija tal-Mediċini u l DC hija eccellenti, naħseb hemmhekk l-affarijiet mhix jinsew. U inti saqsejt mistoqsija importanti ħafna, kemm se jkollha bżonn flus l-EFSA. U hawnhekk irid inqabbel l-EFSA ma l-EMA, l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, huma għandhom eh, għandhom elf ruħ aħna għandna 500 imma mbagħad għandhom budget erba' darbit daqstana. Aħna għandna 80 miljun u huma għandhom 350 miljun dis-sena dan huwa indikatur li jitkellem għalih innifsu u għalhekk li hemm tista' taħdem b'mod differenti mal-esperti għax jifilħu jħallsu lill-awtoritajiet kompetenti fl-istati membri biex iselfuhom lill-esperti li ma tħallas lill-istati membri ta' kull sena bejn 150 bejn 150 miljun euro. U aħna inħalsu madwar 7.5 miljuni euro biss. U jekk nikkalkulaw mill-ġdid, xi tkun efsa tajba ħafna tkun efsa li kollha budget ta' madwar 200 miljun euro. Iva dik tkun efsa tajba li tkun lesta għal futur imħejjija għal kriżijiet, svilupp ta' metodi f'taħlitiet kimiċi, eċċetera. Ġifieri 200 miljun 200 miljon infiqu. Sur Hoisling, jiena dak li għakli li nieħdu bis-serjetà ħafna għaliex jiena rrid noqob sebajnej illi ma nadottax rwol politiku dak mhux xogħol li naf illi kultant inqarreb ħafna lej eh, dak ir-rwol u jiddispjaċini, però qed ħadd bis-serjetà illi inti fakkartni illi jiena eh, minix membru tal-Parlament, jiena nirrappreżenta organizzazzjoni xjentifika. Dan rrid inżommu f'moħħi u noqgħod eh, iktar attent fil-futur imma dak li għattinti dwar l-intervista li tajt lill ġurnal Awstrijak dan l-aħħar Naħseb illi bil eh, bil-lingwa ġermaniza nistaw niddiskutu dak li jina għat realtà jina għat li l-agrikoltura organika hija importanti imma għanna bżon ta' agrikoltura intensifikata, ċirkolari u sostenibli biex nittimaw 10 biljun ruħ u eh, jiena għat li l-ewel qabel kollox ma, na, ma nażilx l-OMG Eh, imma eh, niprofa innaqqas it-telf eh, mill-ħsat fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u mid-dinja żviluppata naqta il-ħela għax aħna naħlu 30% tal-li kelli nipproduċu li jaqaru każa. Mbagħad nistgħu niddiskutu jekk it-teknoloġija ġenetika tista' xtejn jew lej m'għandix pożizzjoni fuq dan għax kwistjoni mistoqsija dwar il-mistoqsija tal il valuri aħna fi xjenza namlu l-analiżi xjentifika. Iva, Issa, intom sejtuni jekk aħniex qegħdin nitbedu mill-prinċipju ta' prekawzjoni. Ix-xjenza ma tapplikax prinċipju ta' prekawzjoni, nagħmlu evalwazzjoni xjentifika ta' riskju u mbagħad intom bħala dawk li tfasslu l-politika tieħdu l-opinjoni xjentifika tagħna u tuqgħu tqisu fatturi leġittimi aħrar bħal kabbir, kompetizzjoni, valuri etiċi, ambient, eh, valuri ambjentali, eċċetera. U mbagħad taraw intom jekk tridux tapplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni jew le, dan ma jistax isir mix-xjenza u m'għandux isir mix-xjenza. Aħna nistgħu biss intukom provi tal-probabilità tar-riskju. Umbat, tkunu intom u l-Kummissjoni li tiddeċiedu fuq l-aspetti l-oħrajn. Sinjura Mejo, x'nistgħu nagħmlu iktar biex ninqajmu l-interess u l-entużjażmu tal-esperti mill-istati membri. Proposta tal-Kummissjoni taħt il-pilastru tas sostenibilità tipprovdi wkoll nindirizzaw il-dawk l-organizzazzjoniet li ħadmu lil dawn l-esperti jekk huma għomna dawn l-esperti aħna nħallsuhom brata ta' kuljum u bekk inneħħu il-pressjoni minn fuq l-organizzazzjonijiet fl-istati membri li għajdunna aħna nixtiequ illi nħallu l-aħjar nies li għandna jaħdmu mal lefsa imma ma, ma nistawx għaliex għandna bżonnhom f'pajjiżna. Issa, jekk aħna nistgħu nużawhom nużaw is-servizzi tagħhom kif tagħmel li hemm ikun hemm iktar entużjażmu eh, minn ta' dawn il-professjonisti li jaħdmu mal tal-EFSA. Jiġifieri eh, l-esperti huma awturi fuq l opinjoni ċjentifiċi tagħna li jiġu pubblikati u ħantikom ċifra, is-sena li għaddiet kejna żewġ miljun download ta' opinjonijiet xjentifiċi tal-EFSA mill-ġurnali tagħna. Dan huwa numru eċċellenti ħafna u l-esperti li jkunu kollaboraw magħna jissemmew imma għandna bżonn ukoll sqarrija politika mill-istati membri dikjarazzjoni li huma għadhom interessati li uh, jappoġġaw il-proġett Ewropew uh, f'dan il-kontest. Issa dan huwa proġett komuni, ovvjament l-istati membri qegħdin jissussidjaw l-Ewropa bl-arfin esperti li joffru. Imma jekk ma jkomplux jagħmlu dan minħabba sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa, mhux se jkollna sistema sostenibbli nistgħu nagħlqu l-bib u morru lem. Għamma jkollniex biżejjed għarfien espert għaliex l-istati l-organizzazzjoni tal-istati membri ma tantx ikunu ħerqana li jisilfuna l-esperti tagħhom. Naħseb li l-kalendarju għal-GFL id kemm kemm il-darba mal-membri tal-Parlament kien hemm mistoqsijiet speċifiċi fuq il-konflitti ta' interess, il-governanza, trasparenza u naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni ta' trasparenza b'żvelar eh, proattiv ta' data, eh, modell differenti fil-bord ta' xija tal-EFSA fl-għażla tal-esperti li tagħmel dawn numru proposti verament ta' valur. Intom semmejtu l-interferenti endokrinali li hija sfida kbira ħafna lina l-koll. Aħna qed naħdmu fuq dil-kwistjoni fil-qasam tal-pestiċidi, materjali ta' kuntatt, contact materials Għaddin insegwu u koll l-ħar sviluppi fil-publikazzjonijiet xjentifiċi biex naslu għall-aħjar evalwazzjoni xjentifika ta' dan ir-riskju tal-interferenti endokrinali. Umbat iridu naraw il-qafas legali ma' l-EKA u l-EFSA mhuwiex armonizzat 100%, jiġifieri din ukoll hija sfida oħra għal dawk li jaħdmu fuq il-ġestjoni tar-riskju. Saqsejtuni għalfejn il-Kummissjoni ma segwix l-opinjonijiet tal-EFSA. Naħseb il-Kummissjoni għandha dan id-dritt u ma jistaw ħarsu lej dak li noħorġu bih aħna u ma jisu affarijiet oħrajn. Aħna ma nistawx u ma nix nimponu fuq il-Kummissjoni. Aħna sempliciment natu il-pariri. Umbat il- fil-politika eh, eh, jiġu persuni li għandhom leġittimità tagħhom illi jiddeċiedu għannom tas soċjetà u naħseb illi nistani għafawnek. Uh, Mr. Dorfman, you want to say something? So, Dorfman, jek jod box għat intervjeni. Grazzi, Signora President. Xtaqt nitlob uh, kjarifika Mr. Ull dwar dawn il-mart il-ġit li għatnaraw fl-Europa il lex għanna iżjed kummerċ internazzjonali u għal dastant għanna anki insetti differenti eh, ħanfus u x'nafjen illi qed jitlu fit-territorju Ewropew għal distant xi minn daqiet ma jkollokx PPPs meħtieġa. Għaliex ikun għadhom ma ġewx awtorizzati. Ikollok bżonn ta' proċedura ta' deroga u dawna imbagħad waslu għal kritika. Lex il-proċedura ta' artiklu 53 tibqa' tiġi kritikata hemm mod iżjed maġġel ta' kif naħdmu kontra dawn il-mart invasivi. Jamel sens li kieku dawk l-annimali jew il-mart illi jżommuhom taħt kontroll forsi tajb li ndaħluhom sabiex inkunu son iġildu mod naturali kontra dan il-martri speċi invasivi. Sur Hausling, jekk jogħġbok kifa, grazzi. Taħseb li l-Facebook Science T'amel sens? Tista' tajda ġenwinament illi jidanna jagħmel sens, nafu x'hemm dej, nafu l-verità u ħaddieħor żbaljata. Bħal nikotoidi l perikolosita tagħhom Is-Sinjor Zomer fatna sabat itlaq. Il-figuri li għandek bżon sitt darbiet l-art tal-bidja organika. Ma naħsebx għandek bżonn s-darbiet l-art. Mela, Irridu naraw il-figuri fil-fatt li 80% tal-bidja tagħna hija bidja li mhix organika fil-fatt naħseb nistgħu nitħattu għadina wiċċ imbirtru għax il-figuri u ma ħafna nitlob forsi l-doktor u l-wieġeb. Grazzi, so toffman fil-fatt eh, Ħjar ġasturi tar riskju kieku jwieġbuk dwar l-antagonisti għal pesti u l-mars tal-pjanti. Dak mhux xogħol EFSA forsi nistgħu nitkellmu bilateralment. Il-EFSA x'tista' tikkontribwixxi dwar artiklu 53 iva. Dak fidejn l-istati membri. Dak mhux xogħol EFSA jekk nistgħux nidderogaw u nagħmlu awtorizzazzjoni ta' emerġenza l-indikazzjonijiet illi teħtieġ applikazzjonijiet għal pesti emerġenti jew ri emerġenti. Ma nistax li kontribuċi wis il għaliex dana mhux fl-ambitu ta' EFSA. Dak mhux xogħolna. għetni qed niddisappuntak, aħna nagħmlu l-MRL, naraw l-ingredienti attivi, iżda maħniex fil-qasam tal-prodotti ta' protezzjoni tas saħħa tal-pjanti. Sur Hausling, huwa ta' pjaċir għalija mur lura dak il-punt, iżda dan diġà għettu Facebook Science Summit fil-Parlament Ewropew u niftakar fl 1 ta' Diċembru fl-2015 kien. Dakinhar jiena kontett jekk min jikkritika EFSA jiktbu ittra firmata minn 96 test dwar l-iżbalji li għamilna fl-evalwazzjoni tagħna. Żbalji allegati fil-fatt wara li ppubblikajna d dokument fuq il-glifosati jiena kelli l-impressjoni li dawn in-nies ma kellhomx biżżejjed żmien ġimgħa biex jistudjaw sitt telef paġna ta' dokumentazzjoni għadha stant dak li esprimew kienet opinjoni qabel ma kellhom l-opportunità jistudjaw id dokumenti kollha ta' sfond. Jekk nibdew issa illi l-xjenza nagħmluha opinjoni naħseb jew ma naħsibx li l-glifosat huwa tajjeb. Naħseb jew ma naħsibx li l-glifosat huwa ħażin, suba l fuq jew suba l isfel, mela le. Dik hija kampanja, dik mhux xjenza. Ma ngħidix li dik hija xjenza ma nlibsuwiex ta' xjenza, ngħidu li ma rriduwiex nagħmlu kampanja kontrija iżda n-niex li dan huwa bbażat fuq evidenza pekkat min għandu li żjed voti favur jew kontra glifosati mela Inutli noqgħod nirrepeti dak kollu li kontatt. Nispera li kont ċar biżżejjed hekk jew hekk dik esqari uffiċjali. Is-sur portier huwa xjenzjat ma nixtieqx illi jiena noħroġ illi giddibtu dan huwa xjenzjat iżda anki konsulent tal- l-avukati tal-litigazzjoni fl-Istati Uniti jekk jiena giddibtu um, niskuża ruħi miegħu urini fejn niskuża ruħi. Iżda l-interessi tiegħu irridom ikunu ċarati fl-Ewropa. Intom tridhom minn nefsa dawn l-interessi ċarati. Tittara l-opinjoni tiegħek fid-dawl tal-interessi li għandek jekk qed nagħtu l-impressjoni li aħna tajbin u l-oħrajn le mela ħażin. Jekk dik l-impressjoni li qed nagħtu mela hemm xi ħażina. Għana bħala xjenzjati għandna nkunu jiena ngħidilha ehm, asserzjoni umli. Ira xirtu nkunu umli fl-istqarrijiet tagħna. Irdu naraw x'nafu, x'ma nafux kif nistgħu nimlew l-inċertezza dejjem hemm ħtieġa ta' umiltà iżda asserzjoni, konvinzjoni Jgħalli xekket taħsbu li jef sej arroganti, taħt l-impressjoni li ħna nafu kollox u ħattuħor mux tal-level tagħna. Neħtieġu bidlu l imġibba tagħna. Grazzi tal ġbittu li l-attenzjoni. Thank you very much, Dr. Grazzi ħafna, Dr. Ull, u l-kollegi tad-dibattitu tagħhom. Wara l-lum ħankomplu l-proċedura. intom tafu xġid deċiż. Grazzi li Dr. Ull. U bekk nikkonkludu l qatatan tal-lum. Grazzi. Likla tajba.